fil-mini plenary, il-minuti tal-31 ta' Mejju issa huma dispożizzjoni tagħkom ma nafx hekk hemmx kummenti. Jekk le il-minuti nistgħu niddikjaraw li huma adottati. Wara